tagħhom u soluzzjonijiet li jiġu applikati fil-ovvjament ma japplikawx għal dawk il-pajjiżi li għandhom tħul u li ħafna u għalhekk ma hemm bżonn li nimponuhom għal xi pajjiżi oħra. Grazzi Kummissarju u hekk spiċċajna dan il-punt tal-aġenda u issa imis għal punt tal-agenda illi jitkellem dwar l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni dwar il-pjattaformi ta' żejt fil baħar tal-Unjoni Ewropea. Ta' ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Nibdew billi ngħaddu l-mikrofonu l-Kummissarju, Sir Oettinger. Sir Signor President, Signori, fl-20 ta' april kienet ġurnata tal biza għall-Istati Uniti, għall-Unjoni Ewropea u għad-dinja kollha. Għaliex kien sforzi kbar mingħajr konklużjoni biex naqsu il- il-riski li jeżistu in konnessjoni ma' żejt u mal-gas, speċjalment għal nies li jaħdmu fuq il-bahar. Il-kwistjonijiet żdiedu mhux biss fl-Istati Uniti imma wkoll fl-Ewropa, speċjalment fin-Norveġja, fl-imkien man-Norveġja l-Ewropa kellhom iktar minn 200 miljun tonnellati u il-promozzjoni ta' l-esplorazzjoni tal-gas u ta' zjut u dak li ġara u kol fil-Golf tal-Messiku u kol japplikaw għal possibilità u kol fl-Europa li jkun hemm inċidenti u eħtieġ għallek nissalvagwardjaw il ħtiġijiet tagħna biex ikollna mekkaniżmi ġusti biex nistgħu nagħmlu reazzjoni ta' malajr ħafna jekk ikun hemm incident bħal dak għas sigurtà tal-dbaħħir u konna u koll vehicles biex insalvaw il-nis, nikkoordinaw u koll il-mizuri kolla meħtieġa f'kas li dan. U il-kollega u koll talab għajnuna Ewropea għal-mizuri għal golf ta' Messiku u nwassal din lajnuna. Jaħtieġ li konna ċerta prevenzjoni biex nwaqfu il-possibilità illi li kena din il-tnaddif tal-tindif tal-biza li kien meħtieġ u talbuna il-servizzi tagħna wkoll biex inħarsu lejn il-leġizlazzjoni li tista' tkun applikata fl-Unjoni Ewropea biex nagħmlu reviżjoni ta' dan f'dak li għandu xaqsam ma' sikurta u il-protezzjoni tal-ambjent, specialment meta jkun hemm inċidenti. U direttivi jeħtieġ japplikaw biex ikun hemm standards ta' sigurtà għal odda li jintużaw biex ikun hemm standards minimi biex jipproteġu kemm il-ħaddiema u din il-leġislazzjoni qed tiġi riveduta issa biex jekk ikonna Każ ta' diżastru bħal dan ikonna sitwazzjoni mill-aħjar. Jeħtieġ ikonna kooperazzjoni mal autoritajiet nazzjonali li jirregolaw dan il-qasam biex dak li għandu xjaqsam sissa għadhom fidejn l-istati membri pjuttost mill-li fl-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u għalhekk il-miżuri tar regolamenti ma jattux garanzija totali ħafna jiddependi fuq l-imġiba u l-attitudni fix-xogħol u fl-industrija. U għal din ir-raġuni jeħtieġ li konna il-politiċi u n-nies fl-ekonomija biex jassiguraw illi il-persuni huma kemm jista' jkun żguri biex ikun hemm sostenibilità tal-movimenti ta' żjud u tal-gas bħala parti ta' soċjetà illi hemm ftejim fuq dan u għalhekk għandna korp oli ħafna li huma speċjalisti fl-enerġija fl-Unjoni Ewropea u kenna preżenza f'din laqa ta' esperti fejn isistejna li l-industrija għandhom jisguraw illi kull sforz li jsir għandu jkun meħud biex nevitaw inċidenti fil-blibħra tal-Europa u għalhekk kellna lista ta' mistoqsijiet għal kumpaniji biex iweġbuna mill-ewwel 12 domanda speċifika dwar is-sigurtà għal plattaformi taż-żejt u tal-gas fil libra biex nipproteġu dawn l-ibħra tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. U nara din fl-industrija bħala proċess li jista' jagħti garanzija s sigurtà u l-progress għax huma jarfu r regolamenti u jippromovu l-aħjar prattiċi u issa se jkun hemm laqgħa oħra fix-xhur li ġejjin meta nkunu nafu iktar dwar l-estensjoni tal-inċident biex inkunu nistgħu naraw ir-riżultati li joħorġu mill-Golf tal-Messiku. Iċ-ċirkustanzi huma edin jiġkunu analizzati palissa u ikun zbaljat u kmini wis biex naslu għal konklużjonijiet biex waslu għal leġizazzjoni ulterjuri. Imma jekk nkunu nafu illi xi risposta regol ta' regolament il-Kommissjoni se tmexxi il qudiem proposti biex ikonna dawn ir-regolamenti fuq livell Ewropea. Sinjuri, tistgħu taraw illi fl-Ewropa l-isforzi għadhom qed isiru biex nevitaw traġedja bħal din li imma jekk jiġri inċident bħal dan għandna diġà miżuri u mekkaniżmi li qed jkunu jistgħu jitħadmu bħala risposta b'mod effettiv u malajr biex innaqsu kemm jista' jkun l-estensjoni għall-Ewropa. U jina sennati rapport wara il-laqa li jmiss u ngħidilkom xi kun ġara. Grazzi ħafna. Grazzi issa imiss il-kellim fisem il-grupp tal-PPE is-sur Sonic għal żewġ minuti. Grazzi ħafna l-esplosjoni tal-plattaforma fil-Golf tal-Messiku hija l-ekbar disastru fl-istorja elf tunnellata qed joħorġu il-ħin kollu fil-Golf hemm 40.000 kilometru kwadru illi huma ikbar mill-Olanda kollha bħala area u kien hemm ħafna mejtin ukoll f'din l-okkażjoni u għalhekk b'din id-diżastru jeħtieġ nħarsu b'attenzjoni kbira lejn il-pjattaformi tagħna fil-libħra tal-Unjoni Ewropea u dan għandi kun l-ewwel pass internazzjonali biex nassiguraw is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea u fil-libħra tagħha. Nishtiq ġibdikom l-attenzjoni illi jekk dina tip ta' dizastru kellu jissir fil-Bahar Baltiku għalek imbat l-ħsara ambientali ma tkunx nistaw nersuqlura u tkun dizastru enormi. L-investimenti kollha fil-ibħra tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ insegwhom u jiġu kontrollati mod ta' standards l-iktar olja ta' sigurtà u dan għandha tkun ħaġa prioritarja jeħtieġ kol illi konna standards internazjonali u proċeduri internazjonali li jistgħu jitqiedu u nwaslu jekk ikun hemm diżastru bħal dan. U kol rajna illi id deċizjonijiet illi nipermettu il-pjattaformi jaħdmu f'ċerti zoni u ma meħuda bi pressjoni kbira minn lobbies partikolari u din il-pressjoni politika fuq l-Europa u d-deċiżjoni li ikunem il-pipeline ta' Nord Stream taħt il-Bahar Baltiku. Ma tistax tagħti garanzija 100% li jkun hemm sigurtà fil-rigs u l-pjattaformi taż-żejt fil-libħra imma m'għandniex nippermettu li jkun hemm lobbies tal-industrija biex jkollhom ċerta influenza fid-deċiżjonijiet f'dan iż-żona. Grazzi ħafna issa Sur Arsenis fisem il-Grupp Soċjalista u Demokratiku. Tlet minuti. Grazzi ħafna. Billi inżidu il-miżuri ta' sigurtà nistgħu naraw illi mhumiex biżejjed fil-Golf tal-Messiku dak li ġara kien fuq pjattaforma mibnija fl-2001 u dan huwa diżastru ekoloġiku mill-ikbar net u bil-ġranet kollha li għaddew minn dan id-diżastru il-ħruġ ta' żejt ma jistax jitwaqqaf bl-ebda mod u bekk għandna eluf u eluf ta' tunnellati li qed jintefgħu ġol baħar u fil-Golf tal-Messiku kuljum u hemm ħafna speċi li qed imutu Minħabba f'dan, ħamsa minn mill-seba speċi ta' eh, ta' kiren qed imutu hemmhekk u din hija żona illi kienet għadha kif irkuprat mill-Hurricane Katrina u il-pjattaforma l-isplodiet ikkawżat ukoll il-mewt ta' 11 persuna U fl-Istati Uniti il-Kongress approva moratorium illi se jnaqqas il-produzzjoni ta' żejt u Obama ikkonferma dan minkejja e dikjerazzjoni tal-bidu li sar dwar dan mentri l-Europa għada qed poġġi pjattaformi ġodda speċjalment fil-Bahar tan-Nord ta' fuq u hemm mijiet li qed jaħdmu f'dan għal gas u għaż u minħabba fid-diżastru tal-Golf tal-Messiku aħna qed inqawwu il-biżat tagħna illi d-dina jista' jkun hemm diżastru di ekoloġiku minħabba kif il-pjattaformi ta' żejt qed jiku qed jaħdmu fuqhom Disgrazzjatament, meta nużaw dawn ir-riżorsi tal libra mod ta' eksploitazzjoni, id-dizastru eh, di sarda l aħħar juri ċar illi dizastru bħalu jista' jiġri viċin l-Ewropa u jeħtieġ li jittieħdu eh, mhux biżejjed li nieħdu miżuri ta' prevenzjoni Għalhekk nistaqsu jekk li minflok illi illi nimxu miżuri ġodda forsi l-Unjoni Ewropea tista' ddikjara moratorium ukoll fuq l-operazzjoni u l-esplottazzjoni ta' żewt fil-ibra biex bekk namlu reazzjoni qabel ma jiġri diżastru bħal dar fil-pratana. Grazzi. U issa fisem il-grupp liberali il-kellima li jmiss. L'effondrement de la plateforme le 22 avril dernier. Grazie, signora President. L-incident f-22 ta' april il-kosta ta' Louisiana wassal għal dizastru ħafna ikbar. Bosta kustjonijiet, per eżempju, it ta' sistemi illi jista' jevita li kunem li bħal dan illi jisir nuqqas ta' kontroll sodisfaċenti minna ta' settur pubbliku dwar is-sistemi li huma meħtieġa u li għandhom jiġu implementati mill-kumpaniji ta' żejt biex jevitaw riskju ta' tniġġis. Mbagħad hemm il-mistoqsija ta' riskju speċifiku dwar it-tniġġis mill-idrokarburi il-kollega Sonic qal kemm jista' jkun kbir diżastru bħal dan kieku sar fil-Baħar Baltiku. Rajna l baħar ta' Tramuntana, eh, fil-Baħar ta' Tramuntana hemm diġà żewġ pjattaformi ta' żejt u hemm konċentrazzjoni kbira fl-Ewropa f'dan il-baħar. U għalhekk huwa importanti li aħna namlu verifika biex nizguraw li incident bħal dan ma jsefx fl-Unjoni Ewropea. Jiena sodisfatt li ġiet imnedija inizjattiva bħal din. Inti x'miżuri ser twaqqaf fil-futur qarib biex naqqas ir-riskju ta' inċidenti ta' pjattaformi ta' żejt fil pratana Inti referej ta' standards minimi sur komissarju dan mhumiex mumiex tini ħagġa ta' kontroll ġew mwafqa biex jiġi garantit il-regoli ta' sigurta' edin jiġu mobdija mhux biżiet li jkun hemm regoli fuq il-karta dawn irdu jiġu applikati. U l-applikazzjoni tagħhom tiġi verifikata, intom ser tagħmlu dwar dan. It-tielet mistoqsija x'tip ta' riżorsi huma disponibbli biex tiġi jiġi evitat it-nġis kostali jekk ikun hemm inċident, jiġifieri li jkun hemm il-bastimenti u e, forsi ta' salvataġġ dan huwa e, tajjeb wis, imma ma wasalx iż żmien fejn il-kumpaniji tagħna ta' żejt tkollhom tamir speċifiku li forsi jkun tamir komuni. U minħabba l-fatt li l-liġi komunitarja tkopri l-dannu ekoloġiku Ma taħsibx irid ikun hemm sistemi li jiġi żgurat il-kumpens għal diżastru simili u l-aħħar ħaġa l-kumpani taż-żejt qegħdin dejjem iħaffru. dan jista' jikkomprometti l-ambjent marittimu x'tip ta' miżuri huma ppjanati dwar dan it tħaffir dejjem aktar profond l-iktar fit-tramuntana. U kif qal l-aħar kellim, ma taħsibx li wasal iż-żmien biex eh, naraw jekk nagħmlux moratorium fl-istess linja ta' dak li qed jiġi pjanat fl-Unjoni Ewropea eh, fl-Istati Uniti ma taħsibx li wasal iż-żmien li naraw alternattivi għaż-żejt grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Duran għal grupp tal-ħodur. Grazzi tassew. Sur Kummissarju, jiena naħseb illi aħna irridu inwaffqu dawn l-attivitajiet f'din l-industrija. Aktar tħaffir ifisser aktar riski ta' incidenti. L-industrija edha tħares aktar lejn eh, l-tħaffir u mhux lejn l-ambjent. 8000 litri Kull jum din jintefaw fil-golf tal-Messiku u l-konsekwenzi ekoloġiċi ta' dan ser ikunu dizastrusi u għacċar illi ma sarx bizzejet eh, minn qabel biex jiġi evitat dan it-tip ta' incident għalek eżis kollegi jena naħseb illi irrit ikonna audit tal-pjattaformi kollha ta' żejt biex naraw jekk kumiex aġġornati jekk kumiex tajbin biex ikunu fl-ibra tagħna u aħna wkoll irid ikollna xi tip ta' ispezzjonijiet jekk mhux mill-istat membri eh, irridu ikunu minnaħa tal-Kummissjoni li trid tagħmel ispezzjoni fuq l-ispezzjoni. L-ekosistemi huma fraġili ħafna intom ħattu inizjattivi na dawn appoġġhom dan għandhom lan illi jaraw x'nistgħu nagħmlu jekk ikun hemm diżastru simili bħal dan fl-Ewropa. Però jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea trid tipprova tiddefendi l-ambjent frażli, pereżempju l-Alaska trid tiġi koperta minn ftehim internazzjonali bħal dak illi kopri l-Antartika u l-Ewropa hawnhekk trid tkun qiegħda tmexxi aħna irridu nagħmlu iktar biex nipromovu l-enerġija li tiġġedded. Aħna rajna illi kena eh, sinjal, kena effett fuq trasport minnaħa tal-vulkan u dan iż-żastru huwa sinjal ukoll. Din tiġrija biex eh, jiġi mħaffer, ikun hemm tħaffira żejt għaskapitu taf ħafna affarijiet trid titwaqqaf darba għal darba għal dejjem. Sur Chichester, grazzina nil-għal l-istqarrija min-naħa tal-kummissarju id-dinja baqat tiskanta eh, meta rat il-flus ta' gas u żejt wara li kien hemm l-esplużjoni fil-Golf tal-Messiku. U rat ukoll illi ħadd ma kien kapaċi l industrija u l-qas awtoritajiet tal-Istati Uniti illi jwaffqu eh, din it-tnixxija taż-żejt. Aħna nittamaw li l-aħħar sviluppi jkunu ta' suċċess. Kif semmew il-kollega aħna kellna esperjenza wkoll fir rigward ta' diżastri ta' pjattaformi taż-żejt. Dan rajna fil-Bar ta' Tramuntana eh, Aħna tallimna xi lezzjonijiet minn dan, iżda irridu niftakru li hemm differenza kbira fil-profondità tal-baħar illi eh, din joperaw fih fil-Golf tal-Messiku. Meta mqabbel ma l-profondità fil-baħar ta' Tramuntana ejjew inkunu naġixxu b'kawtela. Ejjew nkunu ċerti ġara, ejjew nkunu ċerti jekk ir-regoli li setaw xevitaw li dan jiġri hawnhekk u ejjew nkunu ċerti ir-regoli l-ġodda jevitaw li dan isir. Eżis kollegi, incidenti u għatti minn min hemm fuq jiġru ta' bilħaq u aħna ma nistawx eh, nigarantissu li nevitawom. Hemm limitu eh, dwar dak li aħna nistgħu nagħmlu. Nixtieq ngħidilkom l-aħħar ħaġa, meta aħna din nikonsidraw ir-riskju relattiv. Riskju bħal dawn eh, podġu l-enerġija nukleari u sigurtà tagħha f'perspettiva totalment differenti. Grazzi, Onorevoli Chichester. Issa l-Onorevoli ora għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President il-lik mill-pjattaforma ta' żejt fil-Golf tal-Messiku jata bilħa dizastru diżastru ekonomiku u ekoloġiku. Apparentament kien hemm xi irregolaritajiet fil-mod kif il-Ministru Ministeru tal-Intern ta' il-permessi tal-tħaffir. Dan għal daqstant juri traskuraġni li ma tistax tiġi maħfura. Konsegwenzi li jmorru l-lin mill-Stati Uniti, nżommu f'moħna li fid-dinja mijiet ta' permessi għal dawn il-pjattaformi għedin jina taw minnaħa tal-gvernijiet, jek dawn il-permessi jina taw bl-istess mod traskurat bandoħra mela allura dan jista' jkun riskju kbir. dan ukoll li japplika għal reġuni ultraperiferiċi fl-Ewropa. Kif ukoll territorji li l-in mil kosta li uħut minnom u ma mamullin esklusivament minn gżejjer fuq tlet kontinenti u jiena nishtiqnejt li jina mħasseb ħafna dwar il-gżejjer tagħna fir rigward tal-pjanijiet għal eh, taffir fl-ibħra u għalhekk huwa indispensabbli illi l-Unjoni Ewropea tkun ta' eżempju jkollha reviżjoni stretta dwar il-miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni illi kopru l-użu ta' pjattaformi ta' żejt fl-ibra. Apparti minn hekk. It-telf huwa dak ta' eċiren ta' eluf ta' żejt fis-sena il-Kommissjoni trid tieħu eh, azzjoni biex ikun hemm xi entità xjentifika illi tmexxi l-affarijiet irid ikun hemm entità indipendenti li trid titwaqqaf wara Copenhagen u fid-dawl ta' Cancun. U dan ikun kreditu għall-Unjoni Ewropea kaħna neħdu l-inizjattiva li nwafqu awtorità bħal din. l-Onorevoli Martin għal minuta għal membri mhux affiljati. Grazzi. Sur Kommissarju, jiena minn pajis ġar tijak, inti taħseb illi il-dizastru tal-golf tal-Messiku huwa serju daqs li kiku eh, ġara fil-bahar ta' Berdin kieku ma kienx ikollok ilma xorb. Inti daqsek żgur illi dawn il-pjattaformi li jinsabu daqsek il-bot jekkux fil-bahar ta' Tramuntana jew fil-Baltiku huma ser ikampaw jekk ikun hemm xi diżastri minħabba t tibdil fil-klima. Aħna spiss majna illi il-kuntatt bejn tar-radju bejn dawn il-pajjiżi ma jaħdimx. X'jiġri qabel ma jkun hemm diżastru, x'jiġri legalment jekk hemm xi proċedimenti legali kontra il-kumpaniji taż-żejt. Dan jagħmel sens hemmhekk? Inti taf li l-awtoritajiet ta' kontroll fl-Istati Uniti tant huma marbuta mal-industrija taż-żejt illi fl-Ewropa l-istess ħaġa ma tistax tiġri, jiġifieri huma jistgħu jaddu għal-ixxa dejjem. Grazzi l-Onorevoli Antonescu għal żewġ minuti. Jiena u koll nil-għad l-inizjattiva tal-Kommissjoni dan huwa suġġett importanti ħafna li niddiskutuh anke jekk dan ma jgħax taħt il-ġurisdizzjoni ta' xi stat membru hemm ħafna pjattaformi ta' żejt fl-ibħra tal-Unjoni Ewropea. U dan in-numru wis probabbli sejjer jiżdied huwa stimat illi 5% ta' riżervi ta' żejt taħt l-oċeani diġa ġew identifikati. U għal daqstant irridu nippjanaw għal diżastru bħal dan fl-ibħra tal-Unjoni Ewropea. Irridu wkoll nieħdu miżuri addizzjonali biex niggarantixxu il-sigurtà tal-ħaddiema fuq dawn il-pjattaformi taż-żejt. Aħna wkoll iridu nitalmu xi ħaġa oħra minn dan id-diżastru, jiġifieri. Aħna rridu nħarsu mill-qrib lejn il-liċenzji għat-ħaffir u il-termini tal-kontratti illi kunem. Aħna irridu nerfaw il-pis fuq spallejna hawnhekk. kumpanija tista tagħmel ħafna flus imma wkoll huma jridu jieħdu r responsabilità għal kull tip ta' problema li tista tfetx. Jekk naraw l-Istati Uniti, l-arranġamenti tal-kontratti bejn il-kumpaniji jammela possibbli biex wieħed jgħaddi responsabilità lil ieħor. Hawnhekk irridu noħolqu leġislazzjoni speċifika. Irridu niżguraw illi id-dannu jitnaqqas jekk ikun hemm xi diżastru simili. Il-Kummissjoni trid tiżgura illi il-leġiżlazzjoni tagħmilha possibbli biex it-ħaffir ikun sigur u leġiżlazzjoni ma tkunx radba wisq. Irdu nefitaw problema bħal din. Grazzi Nkellem li mis graba ċik għal-minuta. Grazzi tassew, Sinjar President Kommissarju, id-dizastru fil-Golf tal-Messiku u wassalna biex aħna narġaw naraw għal darbohra l-investimenti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jiena għandi f'moħħi il-pipeline tal-Baltiku illi baqa' dej anke jekk kien hemm rakkomandazzjonijiet biex dan ma jkomplix, rakomendazzjonijiet minn tal-Unjoni Ewropea mbagħad hemm il-programm ta' Stockmans u l-Baħar Berends. L-ammont ta' gas li ser jgħaddi minn dan il-pipeline ser ikun jeħtieġlu ħafna tħaffir hemm ukoll pipeline kbir għal metanu iżda mem lebda pumping stations illi jistaw jingħalqu jekk ikunem xi dizastru. Jekk l-ilma jidħol fil-pipeline, mela allura dan ser ikisser il-pipeline kollu. U għalhekk jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex tħares mill-qrib lejn ir-riski li dan l-investiment iġib miegħu. Issa ser naddu għal proċedura catch DI Ser nad l-kelma l-kelima għal-minuta l-Onorevoli Rubik. Grazzi, Kommissarju, Sinjuri. Jena naħseb illi dan id-dibattitu huwa f'waqtu aħna ma solvejnix il-problemi fil-golf u ma nafux fejn x'se eh, jkunu l-problemi li jmiss. U għalek sul-kummissarju. Fejn taħseb li l-Ewropa tista' tgħin dak li għandu xi jaqsam iċ-ċentri ta' riċerka jew l-arfin tagħna? jew affarijiet oħra illi eh, jistgħu wasluna biex aħna nkunu nistaw nindirizzaw katastrofi bħal din. Jien naħseb l-Unjoni Ewropea bitnaqqis ta' 20% ta' CO2 u, u sostituzzjoni tal- tas CO2 bir renovabli naħseb li dinja direzzjoni tajba, dan ser jikseb ħafna f'dak l-għandu xaqsam effiċenza, imma inti taħseb illi fil-zona fil ekonomika Ewropea nistaw nipromovu xi inizjattivi pal dawn l-onerva li kadruwi. Eżist, kollegi, jiena sorpris ħafna bil-fatt li żejt e, baqa ħiret għal ġimat sħaħ fl-oċean u ħadd ma nixilu jwafqu. Il-dannu ambjentali huwa wieħed kbir immens. Issa il-BP qed tipprova tgħid li d-dannu ma kienx daqshekk kbir. Iżda jiena ma naħsibx illi kien possibbli sissa li naraw x'inhu id-dannu eh, xkien, xkienet l-intensità ta' dannu. L-Unjoni Ewropea trid tiżgura illi dawn it-tip ta' affarijiet ma jseħħux, jiġifieri jkun hemm miżuri tekniċi, jkun hemm proċeduri. Jista' jkun li, li jiswinna l-flus jekk dan nagħmluh, imma ser jiswinna aktar jekk aħna ma nagħmluhx. Għanna kena din il-kwistjoni simili bit-tankers double hold fil-passat. U emmek aħna tajna eżempju tajjeb. L-Onorevoli Gadenbach. Signora President, Komissarju, bħala membru tal-Kumitat tal-Ambjent u bħala xedu għal biodiversità jiena affettwata personalment dan id-dizastru. Dan ser jeqret ħafna affarijiet li aħna provajna nżommu ħajjin. Eh, min qed jgħid li minkejja dawn il-miżuri preventivi, x-xorta jista' jkun hemm diżastri. Għaliex wieħed jista' jevita l-affarijiet sa ċertu punt. Iżda m'għandniex diżastri biss fuq il-pjattaformi taż-żejt. Imma jeżistu diżastri wkoll f'impjanti tal-enerġija nukleari u fl-Awstrija aħna ngħidu illi e, biex issir xi ħaġa irrid e, titisseħ ħaġa kbira ġifieri għandna bżonn ta' diżastru biex aħna ta' bilħaq nieħdu l-passi. U dan id-diżastru irrid iġibna konsi jekk aħna nibqgħux e, nimxu fid-direzzjoni tal-enerġija nukleari jew le. Jina naħseb illi l-rizorsi finanzjarji tagħna rridu npoġġuhom kollha fl-enerġija illi tiġġedded, grazzi. L-Onorevoli Kelly. Jiena fl-aħħar mill-aħħar ma nafx x'tip ta' riżultati ser niksbu fir-rigward tal-kumpaniji l-kbar taż-żejt illi huma kienu dawk li kawżaw dan id-diżastru. Fl-istess waqt il-Kommissjoni ta' min jifirħila għaliex hija tinsab hawnhekk biex timplementa ir-regolamentazzjoni biex diżastru bħal da ma jarġax eh, seħħ. Aħna għandna bżonn naraw illi eh, ikonna rizorsi oħra ta' forniment tal-enerġija. Irridu nitrattaw l-enerġija ġejja mir u mix-xemx. Jekk aħna dan ma nix namlu? Il-kumpaniji taż żejt taż-żejt ser jibqgħu iħafru f'aktar profondità biex ifittxu żejt u dizastru simili u probabli ser jerġgħu jisseħu mux darba biss imma anke darbtej u tlet darbiet. L-onorevoli tikaw. Grazie ħafna, Signor President. għanna nħarsu mill replay din il-kwistjoni, naraw kif dawn Nunaw kif dawn l-attivitajiet eh, ikunu konformi ma' regoli kol proġett tal tħaffir taħt il-baħar għandu jkun awtorizzat biss wara evalwazzjoni riġida tal-impatt ambjentali. Jiena ġa staqsejt illi f'pajjiżi mal-kosta fl-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm skwadri illi jittrattaw dan it-tip ta' problema u kol kumpanija li t-trasporta il-hydrocarbons għandhom jikunu konformi ma regoli u kol jirfu responsabilta f'kas dizastru. Grazie. Grazie ħafna. Esor Bazzitis. Pigirma, pirmininke, ixtikruju ma novi sas Grazie ħafna, Signora President. Jina nemmen il-dinja kolla edha issegwi l-avvenimenti fil-golf tal-Messiko tal-Messiko ħadd ma seta jbassar illi pajjiż hekk qawwi bħall istati Uniti tal-Amerika ma tkunx tista titratta traġedja bħal din. Jien naħseb li hawnhekk fl-Ewropa wkoll ninvestu ħafna, ħafna riżorsi umani, ħafna finanzi, soluzzjonijiet possibbli sabiex noħol u mekanizmi differenti, ma dan kollu xi kultant in-natura tirbaħ. Jiena tassew nittama li nistgħu nisiltu talima minn din it-traġedja, però ovvjament qatt ma nafu meta ħatolqot traġedja oħra. Irridu naħsbu dwar Nord Stream għal darb oħra. Jekk tiġri xi traġedja marbuta ma' Nord Stream aħna se nkun nerfaw ir-responsabilità u nittrattaw il-konsegwenzi naraw li jkun hemm sigurtà f'Nord Stream u nemmen li għandna insaħħhom il ġdid is-sigurtà u l-protezzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi. Il-Kommissarju sabiex jara id-dibattitu. Signora President, membri jina u kol, ovvjament, kont minn out minn daw l-avvenimenti, mux bess pala kommissarju ma u kol bala ċittadin. Nistaw naraw il-irda illi għaddej jemmek. Mandana kollu irridu nżommu l-kalma. Għalix, ma nistawx aħna nibdew nispiċaw situazzjoni ta' paniku. Ma nafux xi kawża il diżastru fil-Golf tal-Messiku kien xi problema teknika jew kellha żball oman. Jiena naħseb li l-awtorità Amerikani ħaj jinvestigaw kif suppost. U ovvjament huma jridu jisolvu l-problema daqsnek mhux aktar. Imma irridu l-kol nitalmu tal-ima ek kif samlu kol Amerikani. L-Istati Uniti hija pajjiż demokratiku industrializzat u żgur se jagħmlu dan. Issa rridu mmorru lilin iva miż-żejt imma pajjiżi industrijali l-om jużaw iż-żejt għal ġenerazzjonijiet sħaħ issa u għanna 200 miljon karozza fl-Europa bħalissa. Jina nsu, intom il-koll issu u kollu zaw l-aeroplani ħafna minħabba xolna. U f'dan it mimilġin il-ġinma eluf se jimxu lejn nofsinar għal btajjel tagħhom. Uħut jgħidu li t-turizmu huwa risposta għal kriżi ekonomika, din ifisser it-tertiti għal marbejja l-Ateni u postietek. Il-kol nużaw iż-żejt din il-kamra mhix eżattament effiċenti enerġetikament għaw iktar tubi bi għaw li meli persuni preżenti f'din il-kamra rridu konxem il-fatt il jasnin li ġejjin ħajkonna bżonn iż-żejt. U fl-istess ħin ukoll irridu nistabilixxu il-mod kif inwittu triq ħalli nimxu li lejn miż-żejt għandna naraw fiċ wasanna f'enerġija rinnovabbli ċersin oħra għandna wkoll il-roadmap 2050 li tstabilixxi miri preċiżi. Ferbajn sena, erbajn sena oħra, 80% tal-enerġija tagħna għandha tiġi eh, minn sorsi oħra mhux mill-karburant. Nistgħu nagħtu opportunità il-karozzi li għadnu bl-elettriku, iva, imma snin li ġejjin huwa petrol u diesel li ħajkunu qegħdin immexxu il-karozzi tagħna. Jekk qed tħaffera żejt fil-Golf tal-Messiku jew fil-Baħar tat-Tramuntana, qed tipproduċi prodott illi uħut mill-pajjiżi huma dipendenti fuqu imma jekk ma ħaffirniex aħna nkunu aktar dipendenti fuq pajjiżi tal-OPEC jew pajjiżi li mhumiex demokratiċi. Ftakru illi l-Baħar ta' Tramontana huwa font minn 150 sa 200 metru fil-Golf tal-Messiku edeħ ħafru xi 3000 jew 4000 metru taħt il-livell tal-ilma. tal ilma U dan ovvjament hemm aktar diffiċli tiżgura s-sigurtà. 150 metru ifisser li tista' anka tħaffer permezz ta' sottomarini, però fil-Golf tal-Messiku l-operaturi il-ħaddi ma jinsabu l-bot ħafna minn eh, perfezzjoni teknika. l-skwadri tekniċi u autoritajiet tagħna fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fin-Norveġja u fid-Danimarka huma kompetenti. U aħna għanna ikonna tama fil-kapaċitajiet tagħhom. Imma l-iskwadri nazzjonali jikkoperaw fl-imkien iva. U din il-kooperazzjoni fuq is-sigurta hija kooperazzjoni eċċellenti. Ovvjament irdu nħarsu lejn sigurta għad dak nġaqsa minn Nord Stream ukoll. proċeduri komplessi hawnhekk u kriterji kollha eh, ġew eh, obduti. Nord Stream probabbilment hija l-aktar pipeline sigur u modern fid-dinja. Jekk għandek problema, eh, pipeline tal-gas ovvjament tista' titfi il-pipeline mal-kosta. Għadaq stant mem lebda paragon bejn Nord Stream u dak li ġara fil-Golf tal-Messiku. Fl-aħħar mill-aħħar irridu nħallu għarajna żejt darba darbal dejjem pero dan ifisser illi ħanilqu lantana wara xirin ta' snin għal daqstant irridu Iva, nwittu tri imma ekki kif qed nagħmlu dan irridu wkoll niżguraw Il l-standards ta' sigurtà tagħna, il-tamir tagħna u l-iskwadri ta' sigurtà tagħna ikunu qed jaħdmu kif suppost. Fil-ħarifa ħankunu nafu kawża dan id-diżastru. Tkellimna wkoll ħankunu tkellimna ma' kumpaniji ta' l-enerġija fl-Ewropa u nittama li nkun nista' nerġa' niġewnek untikom aktar dettalji ġa għanna bazi għal dak l-nxaqsam responsabilta fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, fl-Istati Uniti ħadd mu jieġħat li xi ħadd se jkollu fl-aħħar mill-aħħar jiġbor u eh, jagħmel tajjeb għad-danni. Kwestjoni ta' responsabilta u kompens u maċari jek nistabilixxu dawn il-prinċipji minn mela allura dan jgħin il-prevenzjoni wkoll. Se nerġaw lura u dim il-parlament ġala darba nikkonsultaw mal-industrija fuq kwistjonijiet ta' kwistjonijiet tekniċi kwistjonijiet marbuta ma' sigurtà. Rridu niżguraw il nistgħu nipprevjenu diżastri u mhix biss naġixxu wara li jkun ġara d-diżastru. Żgur li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel dan. Lil ħafna sur Kommissarju. Wasanna bekk għal tmim del-parti tad dibattit